trijiet se jiġu mitqisa bħala konfermati. Issa, x'inhuma l-iskadenzi għat-tressieq tal-emendi għal abbozz tal-budget 2015? Għal kumitati għal regola tal-40 membru l-emendi jistaw jitres u sal l-ewwel ġurnata l-4 ta' settembru 2014 f'nofsinhar. Il-gruppi u membri individwali tal-Parlament mill-inqas erbejn ġifieri jistgħu irresqu sal-4 ta' Settembru f'nofsinhar. Għal gruppi fi 11 ta' Settembru 2014 f'nofsinhar. Din għal gruppi. Kont artiklu 219 tal-Parlament Ewropew l-awtoritajiet